Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte diese Woche die Ehre, Ihre... Signori, dejna il-ġemma għand l-onur illi eh, nil-amana sora l-Kubazi eh, illi huwa l-President tal-Parlament eh, ta' li hija l-President anzi tal-UAE tal-Emirati Arabi Uniti eh, u fil-fatt eh, hija il-kelliema ta' pajjiż Iżlamiku u bħala tali inti esprimejt l-ikbar kundanna tal-attakki terroristiċi eh, li seħħew fi Brussel u allura jena nixtieq tassew nil-qak u nirringrazzjak għal dan il-ġestijak.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 tlabna fl-awla li ikunna minuta silenzju għal vitmijiet tal-attakki terroristiċi. Dan huwa fil-fatt eh, ġej mill-talba tas Sur Jimenez tal-grupp tiegħi. Pero mbagħad kien hemm grupp eh, fil-Parlament Ewropew il-GUE illi eh, stieden membru eh, ex membru ta' leta biex jitkellem u eh, kollegi mill-PPE xtaqu jizguraw li dan fil-fat kien il-kas. Nasib li eh, bl-sfont tal-vitmi tal-terrorizmu naħseb li kien speċi ta' insult li nistiednu eks-terrorista hawnhekk U dan eh, biex taxxa eh, eh, nafu li kienu attakki terroristiċi li ġraw wara bibna, Iġifiri ma nistawx inkomplu għawnek parlament li suppost jirrapprezenta l-paċu u d-demokrazija nipqaw napoġġaw il-terrorizmu. Grazzi. Vielen Dank. Herr Grazie. Grazie, Sir Weber. Jena ħat il-komedi tijak in konsiderazzjoni. Inti għamilt referenza eh, għal 186 paragrafu 2 u ikolli għalek nħu konsiderazzjoni dak li ġara ma nistax eh, pero naqbel li konna dibattitu fuq dan palissa li liex dan mhuwiex fil-mandat tal-plenarja. Nifhem, nifhem mod sħiħ, anki waslet li ħafna korrespondenza fuq din il kustjoni pero tavu li dawn il-kustjonijiet individuali mres għamel membri għan kella mill-grupp eh, kolli ngħid li din miex eh, avvenimenti bħal dawn mhumiex fil-mandat tiegħi sakemm eh, ma jkunx hemm raġunijiet kriminali seri u allura ma nistax ħlief nempatizza magħkom nifimkom ma nista' nagħmel xejn kontra dik li sedina partikolari li saret li hija wkoll frott eh, ġudizzju politiku ta' persuna jew kellha xi grupp politiku meta jistidnu li jiddeċiedu li jistidnu xi membri. Allura jiena kuna furkom jekk din il-kwistjoni eh, naħdu fl-organu li huwa l-iktar xiera, ġifiri per eżempju eh, fil-buro tal-parlament, fil-konferenza tal-presidenti, biex nevalwawa kif suppost eh, issa eh, ħani għanat il-kelma li l-rappresentata eh, tal-gwe illa li il-grupp taħħa ġivokat mela. Grazzi, Sur President. Jera ma xtaqx niftaħ dibattitu, pero hemm żewġ punti li nixtieq niċċara. L-ewwel net aħna il-koll fl-imkien f'din il-ġlieda kontra terrorizmu, ettini punt nasab li eh, rritu kunem possibilita għal nies li deċidew favur proċess ta' paċi u li huma impenjati bi sħiħ fih, li e nkunu nistgħu nivolvuhom fid-dibattitu demokratiku eh, hawnhekk eh, dell l-istituzzjoni.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 Sinira Jimenez, eh, ċertament li nifmu situazzjoni tijak, nifmu tħassib, pero jek joġobkom, senjuri, eh, nizgurakom li aħna ħares u dan u dim l-entitajiet xirqa. Ġifiri, eh, il-minuti tal-14 ta' april jek joġobkom Hemm xi ħadd li oġġezzjona lihom minuti tal-14 ta' April.